Polak, e il-kollega Hanslik u anki għal kollega Stadler skont l-artikolu 6 tal-regolament dawn it-talbejt e se nibatu għom l komitat legali, l ġuridiku Il-kollega Albertini ma prezentax e, talba ta' immunità parlamentari u din se titbat l-komitat tal-affarijiet ġuridiċi li huma kompetenti. Il-gruppi politiċi mux iskritti talbuna nomini tal-komissjoniet u tal-delegazzjoniet parlamentari, l-lista ta' dawn il-bidliet se jkunu fil- eh, minuti u għek mem